Pan Prezydent. So good afternoon everybody. Let's start our afternoon session. First of all. Mela. Għan Għanibdew s-seduta tal-lum, għan niprovaw il-minuti ta' seduta tal-biraħ, mxie oġezzjoni, xie kommenti, l-lider le, allura eh, l minuti għaddew. Sebejt talba mill-gruppa Alde biex eh, il-Sur Kent Johansen, il-membru tal-delegazzjoni interparlamentari tal-Unjoni Ewropea eh, mal-Kroat.